Ma rridx nibda l-aġenda qabel ma ma nitkellmu kemm aħna eh, dispjaċuti li inqatel in soldat l-bira fir Unit u nixtiequ li ngħaddu l-kondoljanzi tagħna lill-familja ta' dan is-soldat. Għandu kollega tiegħi biex jgħaddi l-kondoljanzi tiegħu. Sur President, jiena mhux soltu nitkellem imma għandi messaġġ il-kampanja ta' azzjoni fil-Bulgarija intemmet għanna il-riżultati il-gvern jista' jintervjeni l-lum jibda l-lum għax ikun hemm maġġoranza mhux se jkun hemm appoġġ minn attakka jista' jkun hemm appell. Nixtieq nitlob l grupp ta' soċjalisti jekk ux tkunu ostaċ tal-mexxej tal-soċjalisti fil-Bulgarija. Għalfejn se nagħmlu dan? Nitkallmu fuq anke Partit Nazzjonalista kbir li jirrifjuta il-destin Ewropew tal-Bulgarija u qed jgħid li dawn għandhom dawn dan ma nix nħallu xisir jekk qed ikun hemm appoġġ eh, sempliċi permezz ta' proċeduri, x'tip ta' messaġġ qed ngħaddu fuq il-kredenzjali Ewropej fuq dan il-gvern. Għamnek naplikaw standards doppi, standards differenti ġviri. L-appoċ minn dawn eh, ikonna jekk minn dawn il-partiti. Għalhekk nixtieq nagħmlilkom din il-mistoqsija. Kolligi Guerrero Salom. Sur Guerrero Salom, jekk joġbo, grazzi Sur President. Sur Dol għandu raġun illi juru fiduċa tijaw fis soċjalistu demokratiċi għalix aħna mhux neċessarjament l-ikbar grupp, imma xorta waħda grupp eh, minn ta' qoddim fil-din id-demokrazija li defendu pajjiżi fejn hemm gvernijiet illi l-PPE ikompli eh, jirrispetta u jappoġġa u jipproteġihom. Is-sudal saqsina jekk aħna konniex ostaġġi, aħna maħna ostaġġi ta' ħadd aħna edin emmek biex inservu il-valuri demokratiċi. Grazzi, signora Pavanova. Grazzi, Sir President. Għandkom problema xina mara jew xi ħaġa? Sir President, Sir Dali, jekk jogħġbok il-best il-headphones. Grazzi ħafna Grazzi tal għamil dan il-punt u importanti ħafna u bil-rispett kollu tijaj nishtiq infakrek li jena kont nkun kontenta ħafna li kieku smajt l-istess kommenti li għamilt inti erba snin ilu. Meta GERB il-partit fil-PP fil-Bulgarija kien appoġġat mill-Partit Nazzjonali tal-Inti semmejt, nispera li inti saħat it-talima u nispera li taf fuq xi qed nitkellem. Grazzi ħafna tal-li konsidrajt il-verità fuq il-Bulgarija. Grazzi ħafna, eżis kollegi, għanna votazzjoni x'nibdew. Kull grupp għandu il- dritt li jitkellem. Kallem ieħor imbagħad intemmu dan id-dibattitu. Sur Dol, eżis kollegi, ma naħsibx li mhix importanti għas-Sur Dol li jikkommenta fuq dan is-suġġett imma naħseb li aħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea Mannix sempliciment nkunu mħazbin fuq il-Bulgarija meta nitkellmu fuq il-żviluppi demokratiku, hemm eh, numru sħiħ ta' stati membri fejn huwa isir aktar diffiċli illi niddefendu il-valuri Ewropej u d-demokrazija. Tkellimna fuq l-Ungerija. Tkellimna wkoll fuq ir-Rumanija. U jina kont sorpriża fuq il-pożizzjoni tal-liberali. tkallimna tar twist fuq is-sitwazzjoni fuq fl-Italja. Issa, wara l-iżviluppi fil-Greċja, se jkollna id-dabattu u kol xa tiġi fil-Greċja. Nixtieq nieħu l-opportunità issa biex ngħid li jiena naħseb li rapport ta' Barex fuq id-dibattitu fuq fl-Ungerija jagħti numru ta' strumenti li aħna l-Ewropej nistaw nużaw biex niddefendu il-valuri tagħna. U sinjuri, aħna rridu noħorġu minn din is-sitwazzjoni fejn fil-gruppi politiċi Ewropej għandna għanna nis li jumma immirati, nis li dejjem jiġu difizi fe u fejn ilaqtu l-ħtija dejjem huma. Grazzi ħafna. Sur kun bendit, eżis kollegi. Sur kun bendit. Naħseb li Inti użajt espressjoni li ma tantx hija li għandha tintuża fil-Parlament ser nati il-mikrofonu lill-kollega tiegħek issa Sur President. ftit ħin ilu jiena kont naħseb li l-valuri Ewropej kienu li nirrispettaw il-pluralizmu u l-opinjonijiet differenti u r-rieda tal-elettorat li qed nara qudiemi huwa li n-nies ridu jiċċensuraw n-nies li rridu korrettazza politika dawk li jisfidaw dawn l-idea din mhix demokrazija. Filim tank, maħni Damen. Grazzi ħafna. Sinjuri, eja fil-21 ta' Mejju konna informati mill-Kumitat tal-Ambjent biex fa' artiklu 71 ma kien